Tassew, onorevoli Golnish. Mela l-ewwel ser nivvotaw fuq ir-rapport tas-Sur Duda miżuri ta' salvagwardja previsti fil-ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera. Ser nibdew votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Everybody voted? Krat vota. Votazzjoni magħluqa. U din taddi. Naddu issa għal rapport ta' Sur Zvoboda Konvenzjoni Ewropea fuq protezzjoni legali ta' servizzi b'aċċess kondizzjonali u ta' aċċess kondizzjonali, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. dan il-rapport jaddi u koll. Naddu għal rapport li mis, anzi qabel is-Sur Verhofstadt. Grazzi tas-sew Signora President. L-għu net nishtiq niskuza ruħi mal-kollegi tijaj li se jkolli intervjeni din it-talba għat neħje tal-immunità parlamentari tas surus Spaskic. Iżda u bat itra li l-Sur Schulz. U jina dan nishtaqt nibatu l-Komitat tal-Kustjonijiet Legali. Fil-Komitat tal-Affarijiet Legali, kellhom x'dew sentenzi dwar dak li qal is-sur Uspaskic fil-ġustizzja f'pajjiżu. Dawn iż-żewġ sentenzi ma kinux qed naraw fil-kuntest tagħhom dak li kal, dak li kien qed jgħid huwa kien qed jagħmel referenza għal President tal-Litwanja fil-sistema ġudizzjarja għalhekk it-talba tiegħi il-plenarja hija li nibatu għalura fil-Kumitat tal-Affarijiet Legali biex ikunu jistgħu jissimaw il- Il-test kollu mhux biss iż-żewġ sentenzi li jinbatu mill-awtoritajiet Litwani dik hija talba tiegħi. Kollegi, mela għandna din it-talba u xaħat li xtieq jitkellem favur? Għandek il-mikrofonu. Iva, f'dan il-każ fuq l-immunità ta' Sorqus Paskiċ hawnhekk qed nitkellmu fuq sentenzi u klim, imma dan importanti ħafna li narfu il-membru tal-Parlament Ewropew ma jistax jiġi ikkastigat għal stqarrijiet li mhux veru saru. U din hija raġuni għalfejn il-proċess ta' immunità huwa wieħed li mhuwiex tajjeb. Mela xagħti jitkellem kontra Signora Ferrera, grazzi Signora President, bħala rapporter ta' dan il-rapport jienu nishtiq nisħa illi aħna eżaminajna fid-dettal din il-kwestjoni anke fil-Komitat tal-Affarijiet Legali hawnhekk qed nitkellmu fuq imġiba ta' attività parlamentari li għandha x'taqsam il-wol ta' deputat parlamentari ta' Stilu Paskic. Hawnhekk qed nitkellmu fuq attakk fuq il-sistema ġudizzjarja u għalhekk ma ħassejniex li għandna inżommu immunita parlamentarja sur u spaskiċ għaliex din l-inġiba ma kienix taq taħt il-mandat tiegħu lanqas ma kien hemm elementi li jappoġġaw il-fumus persekuzzjonis. Grazzi. Signora Ferrera, ma sa jkollna nivvotaw min huwa favur. Jekk joġobkom u li jdejkom. Kontra? Astenzjonijiet? Se jkollna nivverifikaw. We vote on the request. Et nivvotaw fuq it-talba ta' Sur Verhofstadt u mhux fuq ir-rapport. Et nivvotaw fuq it-talba ta' Sur Verhofstadt. Il-votazzjoni maluqa. It's rejected. Din it-talba ma tgħaddix għalhekk ser issa nivvotaw fuq ir-rapport innifsu ta' Sinjura Ferrera, Ferrara, dawk li ma favur kontra astensjonijiet taddi, il-rapport jaddi. Naddu issa għal rapport ta' Sinjura Hawtala it-talba neħija tal immunita parlamentari ta' Jerome Lavrieu. Dawk li huma favur. Kontra astensjonijiet taddi. Il-rapport li jmiss Missur Krisogonos tal Talba tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Janusz Korvin Mikke. Favur, dawk li huma favur, dawk li huma kontra, astensjonijiet taddi. Il-punt li jmiss il-rapport ta' Sur Duda tal-bat neħija tal-immunità parlamentari ta' Teodoros Zakorakis. Dawk li huma favur. Minu kontra, astensjonijiet taddi. Naddu issa għat talba għal konsultazzjoni tal-Komitat Ekonomiku Soċjali Ewropew dwar it-titjib tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea bla ħeruzu tal-potenzjal ta' trattat tal-Lisbona. Dawk li huma favur kontra astensjonijiet taddi. Il-punt li jmiss talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku Soċjali Ewropew dwar evoluzzjonijiet u aġġustamenti possibbli tal-istruttura istituzzjonali attwali tal-Unjoni Ewropea. Minu favur? Minu kontra? Astenzjonijiet taddi. Issa talba l-konsultazzjoni tal-Komitat tal-Reġjuni dwar it-tisjib tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea bl-aħjar użu tal-potenzjal tat trattat tal-Lisbona. Minu favur? kontra astenzjonijiet taddi. Naddu issa għal talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat tar reġuni dwar evoluzzjoni u aġġustamenti possibbli tal-istruttura istituzzjonali attwali tal-Unjoni Ewropea. Dawk favur. Kontra astenzjonijiet taddi. Naddu issa għal rapport ta' l-Onorevoli Van Juvenhausen l-indiċi użati bħala parametri referenzjari fi strumenti finanzjari u kontratti finanzjari. Mela, eżis kollegi, sa nibdew nivvotaw fuq l-emendi tal-komitat skont kif mitlub. L-ewwel nivvotaw fuq it-test kollu kemm hu. Min huwa favur? Min huwa kontra? Astenzjonijiet? Taddi. Qed nitolbu verifika, mela ser nivverifikaw b'vot elettroniku. Votazzjoni maluqa. Taddi. Premessa 16. Jekk joġbok. Mela, it-taħamilna ħadna vot U inti ikkommentajt b'mod politiku fuq dan il-vot. Ma naħsibx li huwa ġost li inti tikkommenta b'dan il-mod. Mela, nivvotaw issa fuq premess 16, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Issa artiklu 2 paragrafu 2 f'żewġ partijiet. L-ewwel parti. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi, it-tieni parti. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. adottata wkoll. Issa artiklu 2 paragrafu 2a f'żewġ partijiet l-ewwel parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Din taddi ukoll. It-tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. taddi wkoll. Issa artiklu 13 paragrafu 1 l-introduzzjoni f'żewġ partijiet l-ewwel parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi wkoll. It-tieni parti votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Taddi. Artiklu 14a. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. It-neħija ta' artiklu 18. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa taddi. Issa, votazzjoni fuq il-proposta tal-Kommissjoni, dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Sernati jissa il-mikrofonu l-rapporter. L-onorevoli Van Juvenhuizen għandek il-mikrofonu. Mela, qed jaħdem il-mikrofonu mela jiena nixtieq illi nipposponu il-vot fuq l-abbozz ta' leġislazzjoni għaliex taħt artiklu 61.2 skont artiklu 61.2 tar-regoli ta' proċedura. Mela, sa nersa issa it-talba biex nipposponu il-vot min huwa favur. Kontra? Astensjonijiet? taddi. Mela l-vot jiġi post-post. Nandu issa għal punt illi imis il-rapport tal-Onorevoli Silva Pereira fuq il-finanzjament għall-izvilupp. Paragrafu, nibdew paragrafu 6. Fl-ewwel parti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. It-tieni parti. Dawk favur kontra, astensjonijiet taddi wkoll. Paragrafu 8 f'żewġ partijiet l-ewwel parti. Kontra astenzjonijiet taddi. It-tieni parti dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Mela, qed titolbu verifika. Votazzjoni issa maluqa, votazzjoni mod elettroniku. Din taddi. Issa, wara paragrafu 14 l-ewwel emenda Dawk li huma favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Paragrafu 26 f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk li huma favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. It-tieni parti. Dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet? Taddi. Paragrafu 28 żewġ partijiet. L-ewwel parti dawk fav kontra Astenzjonijiet? taddi. It-tieni parti dawk favur kontra Astenzjonijiet? taddi. Paragrafu 30 f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. It-tieni parti dawk favur. Ollu jdejkom jekk jaġobkom kontra. Dawk kontra. Astenzjonijiet. Nivverifikaw. Mod elettroniku. Votazzjoni miftuħa t tivvota votazzjoni magħluqa. Din tgħaddi. Paragrafu 38, tlet partijiet, l-ewwel parti dawk favur. Kontra. Astenzjoni. Tgħaddi. It-tieni parti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Tgħaddi. It-tielet parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, taddi. Vot fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm hi, rivoluzzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. U din taddi ukoll. Naddu issa għal punt li jmiss li mela jina nifraħ li rapporter. Issa għadu rapport li jmiss li huwa rapport tas-sur Pedicini. Kura tas saħħa aktar sikura fl-Ewropa. Paragrafu 5 l-ewwel emenda dawk favur. Kontra? Astenzjonijiet? Taddi. It-tieni partiex l-test reġinali jaqa' Mela, paragrafu 6 l-ewwel parti dawk favur, kontra, astenzjonijiet, taddi. It-tieni parti dawk favur. Ollu jdejkom jekk iġobkom against, eh, kontra, astenzjonijiet. Nivverifikaw mod elettroniku, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. u dejjem tgħaddi wkoll. Paragrafu 15.c żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur. Kontra. Minu, minu favur jekk ġobkom ollu jdejkom. Kontra. Astenzjonijiet. Jien naħseb li għaddiet. It-tieni parti. Dawk li ma favur. Ollu jdejkom minu favur. Kontra ma taddix. Paragrafu 18. Votazzjoni, eh, anzi din Rock Dear colleagues, roll call Eżis kollegi, il-votazzjoni nominali ġiet irtirata, mela, ħan votaw fuq paragrafu 18, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Paragrafu 47 f'żewġ partijiet, l-ewwel parti, dawk favur, kontra, astensjonijiet taddi. It-tieni parti, dawk favur, kontra astenzjonijiet taddi. Paragrafu 48 f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur. Kontra astenzjonijiet taddi. Tini parti dawk favur. Kontra astenzjonijiet ma taddix. Paragrafu 62 tlat partijiet, l-ewwel parti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. It-tieni parti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet niverifikaw. Vot is closed? Votazzjoni magħluqa. U ma taddix. It-tielet parti. Taqa. It-tieni parti taqa, it-tielet nivvota fuq it-tielet parti. Dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Taddi paragrafu 63.p dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Paragrafu 64 dawk favur dawk kontra astensjonijiet u ma taddix. Nivverifikaw. what is closed. Votazzjoni maluqa. u taddi wkoll. Paragrafu 67.b dawk favur. Kontra? Astenzjonijiet? Nivverifikaw. Votazzjoni maluqa. Taddi paragrafu 67 punċe żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. It-tieni parti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Nivverifikaw mod elettroniku votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U taddi. Issa paragrafu 67 punt FF f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur. Dawk kontra Astenzjonijiet taddi. Tieni parti dawk favur. Kontra Astenzjonijiet. Taddi. Paragrafu 71. Dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Nivverifikaw. What is close? Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Paragrafu 72, żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur. Dawk kontra, astensjonijiet, taddi. It-tieni parti dawk favur. Kontra, astensjonijiet, forsi aħjar niverifikaw. Il-votazzjoni miftuħa disclose protezzjoni closed. Votazzjoni U din taddi. Paragrafu 73, żewġ partijiet, l-ewwel parti, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, taddi. Tini parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, taddi. Niverifikaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Paragrafu 79 f'żewġ partijiet l-ewwel parti. Dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, taddi, tini parti, dawk favur, Dawk kontra. Astenzjonijiet taddi. Paragrafu, paragrafu 80, votazzjoni nominali miftuħa. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. Taddi. Issa premessa AB. Minu favur. Minu kontra? Astensjonijiet? Taddi. Premessa AI. Dawk favur. Dawk kontra? Astensjonijiet? Nivverifikaw. What is closed? Votazzjoni maluqa. U taddi. Premessa AAC, dawk favur. Kontra, astensjonijiet. Nivverifikaw. Il-votazzjoni hija maluqa. u ma taddix. Issa nivvotaw fuq riżoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u taddi. Congratulations. Nifirħulek. Il-punt li jmiss. Il-rapport, Mr. De Bakker, dwar opportunitajiet ta' tkabbir ekoloġiku għall smis paragrafu 7 f'żewġ partijiet. L-ewwel parti dawk favur. Kontra da astensjonijiet għadda, it-tieni parti dawk favur. Dawk kontra astensjonijiet adottat. Il-paragrafu 11 f'żewġ partijiet l-ewwel parti. Dawk kontra Astensjonijiet Adottat. It-tieni parti dawk favur. Dawk kontra. Astensjonijiet? Dak għaddiet. Paragrafu 15 fit tliet partijiet dawk favur, dawk favur, dawk kontra. astensjonijiet adottat. It-tieni parti dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet niverifikaw. is closed? Rejected. Third part in favor. Again? dak favur, dawk kontra, mm. assenzjonijiet adottat. Paragrafu 29, dak favur, dak kontra, astenzjonijiet adottat. Paragrafu 31, dak favur, ta' kontra astenzjonijiet ma ġiex aċċettata. Niverifikaw. What is closed? Votazzjoni maluqa. Skużawni, adottat. Wara l-paragrafu 32, votazzjoni issa eh, elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Adottata. 33 fi 3 partijiet, l-ewwel parti, dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet adottat. Tini parti, dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet adottat. Tiret parti, dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet adottat. Paragrafu 34 fi' tlet partijiet, l-ewwel parti dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet adottat. It-tieni part eh, it-tieni parti votazzjoni elettronika miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Adottat. It-tielet parti dawk favur. Dawk kontra astensjonijiet adottat. Paragrafu 35 ferba partijiet, l-ewwel parti dawk favur. Dawk f'kontra, astensjonijiet adottat. Kontra, astensjonijiet adottat. it tiret parti dawk favur. Dawk kontra, astensjonijiet verifika elettronika. What is closed. Votazzjoni maluqa adottat. Ir-raba parti dawk favur, dawk kontra, assenzjonijiet adottata. 36 f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur, Dawk kontra astensjonijiet adottati. Tieni parti dawk favur, dawk kontra astensjonijiet adottat. 37 żewġ partijiet dawk favur fuq l-ewwel parti qed nifutaw favur kontra astensjonijiet adottat. It-tieni parti dawk favur. Dawk kontra astensjonijiet adottat. 39 f'żewġ partijiet dawk favur. L-ewwel parti, eh? L-ewwel dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet adottat. It-tieni parti dawk favur. Dawk, kon, dawk kontra, astensjonijiet ma ġiex aċċettata il parti 42. Verifika elettronika. Għat-tieni parti ħan verifikaw elettronikament fuq 39 it-tieni parti. Votazzjoni magħluqa ma ġiex aċċettat. Paragrafu 42 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet adottat. Premessa ċe f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet adottata. T-tieni parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet adottata. Premessa E dawk favur dawk kontra astensjonijiet adottata. Premessa ke f'żewġ partijiet l-ewwel parti nivvutaw dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet adottata. Tini parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet adottata. Prem premessa L fit-tlet parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet adottata. Tini parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet adottata. It-tiliet parti da favur. Dawk kontra. Estensjonijiet adottata. Issa, ħan votaw fuq il-rezoluzzjoni kollha kemmi elettronikament, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa adottata ir-riżoluzzjoni. Grazzi ħafna lill-onorevoli membri kollha tal-għajnuna tagħhom di kienet l-ewwel sessjoni ta' votazzjoni għalija. Grazzi ħafna. Dear colleagues, eh, Eżis kollegi, issa niġu għall-ispiegazzjoni tal-voti. U l-ewwel punt, l-ewwel rapport huwa dwar ir-rapport ta' Kora van Njoheisen dwar l-indiċi użati bħala parametri referenzjali fis-siju kontratti finanzjarji. U l-ewwel kelliema li għandna l-Sinjura Nina Gill fissem l-SND. li għamil l-SND, mux għax titkellem eh, fissem l-SND. Grazzi ħafna, jina